għal suġġett pjuttost simili. <clears throat> Il-punt li jmiss fuq l-agenda ta' tal-lum huwa dikjerazzjoni l viċi President Kommissjoni u r-Rappreżentant li tal-Unjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Venezuela wara l-elezzjoni illegali tal- l-Assemblea Nazjonali, Presidenza tal-Assemblea Nazjonali Nueva Jekk taqblu ma xajkonna keċ tiegħi għajden id-darba u d-dibattitu nibda. Sur Borel. Lest biex tibda, Sur Borel. No problem, no problem, we are just complete. Grazie. il-President. For following this closely, thank you so much, High Representative. Il-rappresentant għalli kon fittex għal-karti. Eh, tant għaw dibattit l mm, Dibattit interessanti l-axar il-Venezuela. Xiftit ġimat ilu il-plenarja tkermet dwar il-krisi ta' migrazzjoni ta' Venezuela li marret alla daw l-aħħar sena nħabba l-situazzjoni politika fil-pajjiż. Sfortunatament edin għawek biex biex ngħidu li l-kriżi politika marret għall dan huwa r-riżultat tal-attakki kontra il-funzjonament u tal-Assemblea Nazzjonali u l-ħatfa tal-poter leġislattiv president mhux eh, leġittimu eh, ġir intużata il-violenza kontra vejdu f'xenjar biex ma jkunem u ma permettux li jkunem aċċess. Huwa mhux biss huwa attakk dirett kontra d-demokrazija, imma l-iżjed joħloq problemi biex ikun hemm soluzzjoni paċifika tal-kriżi l-elezzjoni ta' l-Sparta eh, mhux leġittima ma rrispettax il-proċeduri eh, bazati fuq prinċipju demokratiċi ma kien hemmx quorum, ma kien hemm votazzjoni u r-regolamenti ma ġewx rispettati. L-atti li jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet minn din l-Assemblea ma jistgħux jiġu magħrufa mill-Unjoni Ewropea. <clears throat> Grupp kontra eh, aġixxa malaj u u appoġġa kandidat ieħor. Eh, kien hemm kundanna ta' del violenza dan l-iżviluppi jirrikjeru risposta eh, qawwija uh, uh, biex nippunaw jimmirati fuq dawk li qed jimminaw demokrazija daw il-miżuri m'għandhomx jikunu t dannu għal poplu Venezuelan li huma ġa affettwati ħafna mill-kriżi. Eh, da tip eh, ta' għodda eh, għanna bżon biex ikunu jistaw jgħinu għal soluzzjoni paċifika. Għalla volja il-ġejjina jider ikraħ u ma naraw l-ebda sinjali ta' soluzzjoni fil-żmien qasir għandna nkomplu eh, noħolqu spazju adekwat għad negozjati biex ikun hemm rezoluzzjoni sostenibbli tal-kriżi jekk ikun hemm negozjati ġenwini. Meta nitkellmu dwar restawraw l-istituzzjonijiet pubbliċi, huwa l-kredibilità tal-Kunsill Elettorali Nazzjonali u Ordi tal-Ġustizza mingħajrhom ma jistax ikun hemm ehm, elezzjonijiet leġislattivi u presidenzjali leġittimi u soluzzjoni eh, durabbli għal l-Unjoni Ewropea mħat tagħmel tagħmel kull sforz biex tgħin proċess għal eh, l-għajnuna tad demokrazija u l-istat ta' dritt għal azzjonijiet ħilsa u ġusti. Dimensjoni oħra tal-sforzi tagħna huwa li konna uh, approċċ iżjed eh, maqut mill-komunità internazzjonali u ħan nitlob eh, li kunem Iglesias about Enrique, nitkellem dwar Enrique Iglesias biex jimur hemmhekk Eh, eh, jikkuntatja ma l-partijiet interessati biex naraw x'nistgħu jsiru biex nagħlaq ngħid li aħna nkomplu nsegwu l-iżviluppi mill-qrib f'kuntatt ma' turi internazzjonali oħrajn. Ħaġa hija żgura għandna bżonn iżjed sforzi mill-komunità internazzjonali kollha u għandna bżonn dan immedjatament. Dak huwa fil-qoser dak li xtaqt ngħidilkom li u bla dubju id-dibattitu ħajasal għal daw il-konklużjonijiet li qed nantiċipa diġà. Għandna bżonn sforz iżjed maqut mill-komunità internazzjonali kollha. U għandna bżonn li dawn l-azzjonijiet ikunu urġentament. Għandna bżonn li ma li noħorġu mis-sitwazzjoni blokkata li hemm bħalissa u dak li ħanamlu fil-ġranet li ġejjin. Nfittxu appoġġ għawi mill-atturi kollha involuti u nitolbu lill grupp ta' kuntatt biex ikomplu jaħdmu fil-proċess Oslo. Eh, il-proċess Oslo bħalissa huwa pjuttost blukkat ukoll U situazzjoni fil-Venezuela tirrikjedi li aħna nimbuttaw biex ikonna elezzjonijiet ħilsa u ġusti kif inna nitolbu għal ħafna żmien mingħajr suċċess. Imma dak li ġara hemmhekk l-elezzjoni tal-President tal-Assemblea Nazzjonali huwa punt kritiku għanna bżon impen iżjed b'saħħtu. Grazzi. Grazzi ħafna President. Nibdaw bid-dibattitu tagħna bil-Honorable Lopez Gill għall-IPP għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, eh, rappresentantoli. Il-verità hija dan dibattitu wara li smajna dak ta' qabel ġanni naħseb li għaddejjin fl-istess triq li qed nagħmlu ftit tard. Nicolas Maduro għam prova kolb ta' stat bl appoġġ eh, militari biex l-uniku poter leġittimu l-Assemblea Nazzjonali tkun tista' eh, tażel l-autoritajta. U hekk rajna l-intenzjoni veri li ma jippermettix u din kulħadd kull sforz biex jkun hemm demokratika, tranzizzjoni demokratika u biex iżommu lilu nifsu fil-poter. Dan il-Parlament għandu jirratifika l-darbohra l-appoġġ għal Juan Guaidó. Mhux biss bħala President leġittimu tal-Assemblea Nazzjonali, imma kif ukoll bħala President eh, tal-Repubblika ta' Venezuela kif ġa għamlu l-fuq minn ħamsa istituzzjonijiet ma nistafx ninsew il-kawzi u minn il-kawzi ta' din il-krizi. Nkomplu ninsistu li hemm bżonn li kif għal qabel sanzjonijiet għal dawk l responsabbli għal violazzjonijiet tal istat ta' dritt. Mux sanzjonijiet personali fuqhom li ma jaffettwax il-poplu biex jaraw li huma mhux eh, eh, m'għandhomx immunità qudiem dak il-ħażen li qed jagħmlu. L-ar ħaġa li nistgħu nagħmlulhom huwa li nqas eh, fid-dritt ma nix nippermettu li dan il-poplu qiegħed bati il-ġuħ u mandu l-ebda ġejjieni. Grazzi ħafna. Issa naddu għal l-Onorevoli Javi Lopez mill-Soċjalista. Kif qal il-rappresentantole Giuseppe Borrej aħna għan edin dinawek biex nitkellmu dwar kolb ta' stat mill-gvern ta' Maduro. Tjevita li l-Assemblea Nazjonali, l-Assemblea Demokratika ta' Venezuela, ipprovaw li neħu l-leġittimità billi jħolqu istituzzjonijiet eh, parallela biex ma jippermettix li Juan Guaido pala president. Ħafna u ma dawk l-istati eh, ġew accettaw li Guaido pala acting president. Aħna għalija huwa għapritost frustrati għax situazzjoni fil-Venezuela li mux sopportabli, jem krizi umanitarja jem ma nistax tqabbilha mamkina, għalek aħna nkomplu naħdmu <clears throat> biex apparti sanzjonijiet individuali fuq persuni biex improvaw nsibu soluzzjoni demokratika u ġustizja fil pajiz Grazie ħafna. Naddu issa għall-Orevri Kanjas. Grazzi President, Komissarju Burja, din riżoluzzjoni edha l-len minn dibattitu eh, parlamentari jew dikjazzjoni oħra tal-Parlament. Dan il-Parlament din ir-riżoluzzjoni qed jikkundanna u jaraf u jitkellem f'mument eh, kruċjali fil-istorja ta' Venezuela. Jikkundenna l-reġim ta' Nicolas Maduro l-kolb ta' staċ parlamentarju biex jikontrolla l-unikus istituzzjoni demokratika fej juri kemm il-reġim tiegħu huwa farsa fejn sottometta l-violenza eh, eh, dawk il-reprezentanti eletti demokratikament. L-arfin ta' Juan Guaido bħala eh, il-president u fl-istessin nisolbu li jkun hemm rispett għal deputati li ma jkun hemmx dat tip ta' attakki fuq. Il-reprezentantu li għandu jizzit l-isforzi tagħhom biex eh, Venezuela treġġa l-ura l-demokrazija. Wieħed għandu bżonn li jizzit l-sanzjonijiet għal dawk responsabbli għal dat tip ta' repressjoni u dawk il-membri li dawk li marfux lil Juan Guaido bħala president leġittimu. Tolbu il-reprezentanti politiċi jkunu magħrufa bħala dak li jom. Din ir-riżoluzzjoni titkellem direttament ukoll il-poplu ta' Venezuela. Messaċ ċar li mhux qegħdin wahedkom. Dan il-Parlament juri maġġoranza kbira tar-rappreżentanti tagħha ħaġa li jistgħu eh, jaħdmu favur demokrazija bla eh, serħan biex jibdew rikostruzzjoni politika, ekonomika u soċjal biex il-Venezuelanu jarġu ħarsu lej il-ġejjini b'speranza, grazzi. Grazzi ħafna, l-Onorevole Ħajda. Danke, Frau President. Die Lage in Venezuela ist erschütternd. Grazzi, President. Is-sitwazzjoni fil-Venezuela hija ta' tħassib sew. Is-sitwazzjoni ġiet diskritta eh, fil-rigward l istat li għandha ħafna żejt u s-sitwazzjoni politika instabbli eh, n-nies li mietu, n-nies li eh, hemm iksur tad-drittijiet tal-bniedem, l-użu tal-armamenti. tal l użu tal armamenti u hija ħasra hija huwa tan-niket. Iżda ma nismax dwar il-kaġun tal- tal-kaos, il-dittatorjat soċjalista mill-xelluk estrem illi eh, illi jrid jibqa' fil-poter bl-armamenti jekk mhux bil-voti. Maduro fil-fatt eh, hekk qal dan l-aħħar u għalhekk dan reġim huwa appoġġjat mill-Michel Luc kullimkien fl-Ewropa u jinżamm bħala mudell u kollu ta' eżempju l-ġlieda kontra l- e, importanti li niġġieldu l-estremiżmu fil-naħa tax xelluk ukoll biex ma konniex l-istess affarijiet fil-Ewropa wkoll. Grazzi l li miss. Huwa sur Terċ. Ċadu Naħseb li ħajkon nafti wiesa fuq Venezuela. Hemm min iddeċida li verament wieħed għandu bżonn jagħmel pressjoni kbira fuq ir-reġim kriminali, reġim komunista u ta' narkotraffiku li ħatfu l-Venezuela u kif urew fil-Assemblea Nazzjonali sanzjoniet tal daw kollha li huma voluta Maduro, Madrin u ħafna oħrajn m'għandhomx ikollhom il-possibilità li jkollhom dollar barra Venezuela. Hemm ħafna eh, konnessjonijiet mal-komunisti Spanjoli li hemm fil-gvern. Huwa eh, għandna ntemmu dik id-datura qed joqtol il-popolazzjoni tagħha kuljum għandu huma korrotti li għedin jiet jaqbess l-Atlantiku dan huwa perikolus. Kellim li mis. Grazie Presidenta. Grazie ħafna jgħajt s sur Pineda jħagħa kurjuża li li l-Parlament għadu għed jappoġġa persuna me jirrepresenta l-għadu għazel l-absambleja nazjonali. Guaido ma kellux forsi eh, appoċ eh, bizzejiet, allora daħal mit-tieqa eh, u għamel u jaqbes jaqbes ħajt mbagħad raġa laħaq lilu nifsu president. Kulħadd jaħseb wieħed għandu jaraf li l-kandidat ħafna nies hawnhekk huwa fraudulent baqa bil-flejs tal-għajnuna umanitarju għed jitlob sanzjonijiet kontra l-poplu tijaw u li kunem <clears throat> huma l-uniku li appoġġaw li gwajja huwa dawk li jridu eh, attakk militari, pempju bħal dak li tkellem qabli. Huma dawk li wirtu mill-faxxismu fi Spanja, membru tal-Parlament għandu l-idea Eh, ta' demokratiku li saftitilu kien jidher li kien ħareġ mill-Ewropa. Rridu nżommu mal-ħin, ringrazzja l-interpreti għal kemm baqgħu hawnhekk. Ehm. Aħna eh, eh, segwa u bekkaw prezenti nis li qegħdin segwu il-dibattitu dak li ġi elett demokratikament kontra il-forzi tal-sur Maduro, il-dittatur Maduro u il-nis tal-forzi armati li provaw joqtlu demokrazija f'dan il-pajis tal-Amerika Latina. Irriti kollu il saxħa biex jirreagġixxi u mux najdu li kollox eh, issib soluzzjoni bil-permess mm, tal-għajnuna humanitarja għandna bżonn ta' kuraġġ mill-Unjoni Ewropea kollha kemm dan il-Parlament kellu determinazzjoni biex jaraf lil Guaido bħala il-rappreżentant tal-gvern tal-Venezuela. Aħna votajna għal dokumenta importanza kbira li tenni l-legalità tal-, -tal, -tal u jitenni da kollu li kien li qed isir negattiv mill-Maduro kontra l-poplu tiegħu stess fejn qed jeqret id-demokrazija qed jissoffoka l-libertà u għalhekk huwa tajjeb li ninfliġ nimponu il-sanzjonijiet kontra kull min hu responsabbli għal kull min kisar id-drittijiet tal nidem u anke minnaħa ekonomika dawk in-nies li ħadu benefiċċji dawk il-familji li kienu kompliċi ta, ta', Maduro u naħseb li importanti li fl-aħħar il-Kummissjoni Ewropea rappresentanta oli u kulħadd ikollu l-kuraġġ li jieħu pożizzjoni eh, ħarxa uh, frigward ta' Maduro u d-dittatorjat fil-Venezuela ma noqdu eh, noqogħdu lura ma jkollniex kuraġġ. Onorevoli Santos sissa, grazzi ħafna President, dak li jett, dak li ġara eh, fil-ħamsa eh, fil-Venezuela fejn rappresentanti eletti demokratikament mill-poplu ġew eh, mill milli kollhom aċċess għall assembleja Nazzjonali biex jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom b'mod normali, dan ifisser illi għaddew mill-linja ħamra dana juri biss kemm is-soċjetà venezuelana hija eh, polarizzata, irridu nipromovu soluzzjoni politika. Inkella il-kriżi se tibqa' dejja u d-batija u tal-poplu tal-Venezuela li jett jaddim mill-kriżi umanitarja enormi. 90% tal-popolazzjoni tal-Venezuela tgħix inqas mill-livell tal-faqar. Mill-bidu ta' dan il-mandat f'dan il-parlament kien hemm eh, organizzati diġa tliet dibattiti fuq il-Venezuela. Fl-aħħar sentejn tkellimna tmien darbiet fil-plenarja. Dan huwa s seba' riżoluzzjoni fuq il-Venezuela li se tiġi ehm, deċiża f'dan il-perjodu. Irridu ngħaddu mill-kliem għal fatti l-popolazzjoni fil-Venezuela mhix qed tasal għajjiet Bekk, sur komissarju, jina nappoġġa b'qawwa il-xewqa tiegħek. Għandna nimponu sanzjonijiet direttament kontra dawk li jiksru id-drittijiet demokratiċi u kontra n-nies fil-Venezuela. Fl-istess waqt, però jridu ninkonċentraw ġewwa l-grupp ta' kuntat fejn qed jorganizzaw biex jorganizzaw l-elezzjonijiet liberi u ġusti b'kontrolli internazzjonali u il-President sfortunatament tinterrompi l kellima Għaw kollegi oħra li jixtiequ intervjenu eh, u għattart. Signora Ċarzanova, issa. Signora, eh, aħna spiċajna eh, fil-2019 b'dibattitu fil-Venezuela u bdejna fuq kriżi oħra fil-Venezuela din is-sena inti kieku kellek il-President tal-Parlament Ewropew illi xaħat waqfu milli daħal minn dan il-Parlament mill-Pulizija li kellu jaqbes xi ostaklu biex jidħol fil-Parlament isu tad-daħ iżda hekk ġara fil-Venezuela il-ġimgħa li għaddiet hekk ġara lil kellim tal- tal-speaker eh, eh, tal-parlament u n-nis eh, laqsu ma sorprizi u għacċar illi Maduro mandu ebda intenzjoni illi jgħati l-poter li xaħat teħor jew illi jippermetti li kunem tranzizjoni lej demokrazija. Demokrazija se terġat titpoġġa fil-post meta l-gvern se jiġi sforzat jinnegozja mal-oppozizjoni. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel iżjed pressjoni fuq il- fuq il-Venezuela għandna bżonn ta', ta sanzjonijiet immirati u għandna bżonn nappoġġaw ukoll kol dialogu paċifiku. Il-kellim li jmiss. Signora Pereira. Grazzi ħafna. Kull darba jiżdiedu il-gidbit. il, il, il, il, il, il, il, il, nitkellmu biss dwar is-sanzjonijiet. Iżda diġà hemm sanzjonijiet kontra r-Repubblika tal-Venezuela applikati mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Uniti. Iżda dawn sanzjonijiet jagħmlu biss eh, li joħon u iżjed il-popolazzjoni. Illi eh, tajxem. dan il-poplu jibqa jimblokka u jipprova jimblokka intħil barrani. Jipprovaw jibnu huma stess il-ġeni tagħhom dan huwa eh, pajjiż li ma jridx jiġi kolonizzat. Din hija Venezuela li trid tirċievi s-solidarjetà tagħna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Montero de Aguiar għall PPE. Grazzi ħafna President. Ir-reġim ta' Nicolas Maduro kiser sistematikament il-Kostituzzjoni tal-Venezuela u għamel hekk ripetutament l-aħħar episodju kien l-operazzjoni fejn eh, l-Assemblea Nazzjonali li ġiet okkupata leġitament mill-Guaido iżda ġie maħtuf mill-Maduro mil laqqas jistħi huwa responsabbli ta' tbatija ta' ħafna minn nies iżda l-Parlament diġà dan il-Parlament diversi drabi għala f'ħafna dibattitati diġà appoġġajna l-Gwajdo l-Assemblea eh, Nazzjonali li jappoġġa eh, ħa l-poter Maduro mbagħad hemm il-ksur serju illi diġa' kien hemm sur serju u wasal iż-żmien biex nimblokkaw dan ir-reġim ta' Nicolas Maduro. Irridu verament nopponu dak li qed iseħħ fl-Assemblea Nazzjonali. Dispjaċini eh, eh, għall kollega li għadu kif tkellem qal li hemm intħil esterni iżda m'hemmx dan intħielet qal eh, li dan intħielet eh, iwasal biex il-poplu tibati sa dan huwa xelluk is-sitwazzjoni hija ċara u ovvja l kulħadd. Jiena nappoġġa il- Issa, Sur Danti għal il-kelma li grazzi ħafna Sur President, eh, Sur Rappresentant li xifti ta' jemilu rajna l-axħarat ta' violenza f'ta' Maduro bir-reġim tiegħu ikkondanna eh, għall-eżodju għall-mewt eh, poplu li jgħix f'post wieħed mill-posti li sinjuri fid-dinja 4 miljuni u nofs huma l-rifuġati li telqu mill-pajjiż 11 il-kilogrammi tal-pis eh, illi tilfu il venezwelani il-, -il fl-aħħar sena għala 85 il-numru tal-medicini 95% tat-tnaqqis tal-GDP eh, maħruġ mill-MFF. L-Unjoni Ewropea għandha faqalba l-demokrazija l libertà tal-Venezueljani trid bekk permessa ta' diplomazija tal- tal- tal- tal- Eh, t-restringi l-poter ta' Maduro u timponi l-elezzjoni demokratiċi. Messaċ ċar l-Venezueljani zanki l-min jappoġġa l-gvern fil-Venezuela, specialment il-Russja. Grazzi. Nevében, Madam Bilbao, paranċu egy perz. L-onorevoli Bilbao. Grazie ħafna sforz eh, violenti li sar minn Maduro biex jihdu il parlamenti hija ħaġa li għandna nikkondannaw. Kriżi kwantari kbira li kbar waħda fl-istorja tagħhom. Eh, għandna bżonn nappoġġjaw l-Juan Guaido, narfu r-reprezentanti tiegħu barra u nappoġġjaw li inkjesta biex tara s-sitwazzjoni u fl-istess jem il-grupp ta' kuntat biex wieħed isib soluzzjoni paċifika b'elezzjonijiet ħilsa minn ma wieħed jeskludi sanzjonijiet personali għal dawk l-autoritajiet li huma involuti fil-vjolazzjonijiet ta' dritti ta' bniedem. Maduro għandu jitlaq mill-poter għax il-Venezuela eh, ġa abbandonatu ħafna snin ilu. f f'sitwazzjoni ta' ħajja verament edbatu bid-dittatura tagħhom. Grazzi. Onorevoli Vici President, jekk ma jimportax għandna ħames minuti forsi tista' tagħlaq id-dibattitu. If you're not too tired yet, thank you very much. Jekk joġbok, jekk m'intix għajjen iżejjed, eh, grazzi tal-paċenzja tiegħek biex nalqu dan id-dibattitu. Il-maġġoranza tal-kummenti eh, tal-membri eh, kienu fuq l-approċ a priori tagħna. Kif nistgħu interpretaw tant affarijiet differenti, avvenimenti li ġew imħabbra madwar id-dinja. Jina li huwa ċar għad-delegazzjoni tagħna fil-Venezuela huwa ċar ukoll il ma nistgħux nikkunsidraw l-elezzjoni tal-President il-Mar skont il-regoli din mi se solvi l problemi tagħna, però hija problema parti mis-soluzzjoni tal-pożizzjoni tal tagħna rajt li hemm diviżjoni kbira madwar dal-Parlament. Però irridu nżommu mal-fatti u l-fatti huma ċari. Nafu li xorta waħda għadu l-President tal-Assemblea Nazzjonali u bħala konsegwenza ta' ek jibqa' President qabel l-elezzjonijiet fil-Venezuela se nkomplu naħdmu fuq dan miegħu bħala President grazzi tal-kontributi tagħkom f'dan id-dibattitu. Grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek eh, assistent Oli. Għanna sitt eh, mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni wara din id diskussjoni, il-vot se jsir nhar il-ħamis u nixtieq nawguralkom is-sena tajba U mistriħ tajib, grazzi ħafna l rappreżentant Oli tal-liġi prezenti, il-lejla tajba. U għada fil-ħodu l-erba il-parlament se jerġa jibda fid-disa u l-agenda hija prezenti fis-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew. Għal darbohra il-lejla tajba.